Les skużawni tgħid il-President, emenda numru wieħed. Hawn emenda bil-fom li s-sur Landsberg jixtieq irassaqa, hekk jogħġbok. Signora President, eżis kollegi, biex nevitaw illi kunem hemm nuqqas taftejjim jiena nipproponi illi indaħlu kelma fis-sentenza dwar il-forzi armati f'Nagorno Karabakh. Ġifiri, wara li nejdu surrounding Nagorno Karabakh, nejdu ndaħlu il-kelma at first. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει αντίρρηση για την Ejjew inkunu trasparenti hawnhekk. Grazzi, hemm xi oġġezzjonijiet għall-emenda bil-fom illi ressaqa is-Sur Lansbergis Le? Mela allura nistgħu nivvutaw dwar din l-emenda bil-fom minu favur. Skużani, tlab biex titkellem. Signora President, jiena ma naqbilx ma l-emenda ta' Sur Landsbergis. Jiena naħseb illi il test oriġinali il test normali huwa tajjeb, huwa ġust. Iva missa ser nivvutaw dwar il-proposta ta' Sullansbergis. 40 hemm bżonn ta' 40 membru biex jopponu l-emenda bil-fom u dan ma kienx il-każ u għalhekk min huwa favur l-emenda ta' Sullansbergis. Min huwa kontra? Prim, zitisa την υποβολή ενστάσεων μετά την παρουσίαση Tartwis, jiena να tlabt jekk kienx hemm xi oġġezzjoni għall-emenda wara illi ressa il-proposta tiegħu su Landsberger sina tlab tiegħek kien xem xi ħadd illi qed jopponi u ma kenniex il-numru ta' 40 membru illi jopponu. Ejjew nagħmlu verifika. Smajtu l-proposta ta' Su Landsbergers. Hemm xi ħadd li opponi din l-emenda bil-fom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 Astensjonijiet taddi. Emenda tlieta minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. l bosta rezoluzzjoni kollha kemm hi hekk kif emendata votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa taddi. Taddi b'maġġoranza kbira. Issa il-rapport li jmiss dwar il-negozjati rigward iftajim ta' l Unjoni Ewropea Armenja. Minu favur, l emenda, kontra, stensjonijiet, taddi. It-tieni emenda, minu favur, kontra, Astensjonijiet. Taddi. It-tielet emenda minn favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Il-raba emenda minn favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Issa ser nivvutaw fuq la bosta rezoluzzjoni kollha kemm hi? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-rapport jgħaddi maġġoranza kbira. niferħu lir-rapporter. Περνάμε stis στις αιτιολογήσεις ψήφου. Għaldaqstant naddu għall-ispiegazzjoni tal-vot.